fuq l-obligu tal-ħadd. Isur kadek, għandek erba minuti. Signora President, kollegi, komissarju, għanna xarajn biex nimplementaw din ir-riforma illi ħawdu koll regoli ta' CFP kif dejemet u se nerġa' nirrepeti. Illum l-obbligu tal-ħadd se jkun diffiċli ħafna biex jiġi implementat speċjalment għal sajt ta' diversi speċi. Iġifiri, kummissarju, meta se tamlu proposti leġislattivi, jekk joġbok, is l-impatt soċjoambientali. ambientali anki għal fatt illi dan il-ħadd li qed tipproponu hija xi ħaġa ġenjali. Aħna naraw illi l-implementazzjoni imma ta' dan kollu se tkun diffiċli. It-ħassib komunitana u li nipreservaw ir-riżorsi u nżommu attività ekonomika viabli U biex namlu dan irridu nifokaw fuq selettività. Il-ftejim li l-ħakna fit trialogu jamila possibli li naqsu l-effetti negattivli. Kull sena l-Kommissjoni se tagħmel rapport biex tevalwa dak kollu li hemm bżonn. Dawn ir-rapporti se jiġu mid-dejta li jagħtu l-istati membri. fjannar tal-2007 se jibda dan kollu hekk sajjida jistgħu jaddottaw għal-sistema se jkun hemm swieq paralleli wkoll anke min-naħa tal-organizzazzjonijiet irridu nieħdu miżuri biex nifaċilitaw eh, il-ħazna u anki il-ħud zaħir illi jiġi imħott. Is-sorveljanza tal-video ukoll għal kontrolli mhux se jibqgħu obbligatorji. Fl-aħħar dibattitu inti indirizzajt dan il-pjan multiantwali fil-Baltiku. Dan huwa importanti ħafna għaliex huwa l-ewwel wieħed li hija taħt is-CFP u kif qal il-kollega tagħna u kif għal il-Kummissarju se jkun ta' mudell għal pjanijiet l-oħra kollha. Fuq il-pjan ta' ġestjoni jiena xiftit imħasseb dwar l-attitudni ta' ċertu stati membri illi fil- Konsil qed jippruvaw imorru kontra l-prerogattivi tal-Parlament minkejja is-sentenza illi ta' li siġej fuq Venezuela dawn l-istati membri xort qed jikkonstestaw il-proċedura ta' deċiżjoni għal daw il-pjanijiet multi annwali. Dikjarazzjoni komuni minn Spanja u Franza u rrit il- il-proċedura ordinarja miex waħda xirqa. Dawn il-konklużjonijiet fil-fatt għandhom status ta' konfidenza reċiprika bej il-Parlament u il-Kunsill u hemm min irti kissira din il-ħaġa. Jiena ma naqbilx ma dan il-mod ta' kif qed jiġi eh, miksur it-trattat. Jiena se nagħmel li nista' biex niddefendi prerogativi tal-Parlament jekk il-Kunsill ikollu konflitt interistituzzjonali. Nun hat das Wort Herr Kommissar Vella und ich ersuche Sie sich an drei Minuten. Grazzi, Kommissarju Vella. Jekk joġbok zomma tlet minuti, onorevoli membri, sur kadek, L-obbligu tal-ħadd huwa element vitali tal-CFP riformata. Lan u illi neħħi il-prassi pezzi ta' hella illi nħottu il-ħut eh, mhux mixtieq fil-baħar. Eh, dan eh, dawn id-discards għandhom effett eh, ħażin fuq l-ambjent tagħna u jeffettwa wkoll viabilità tas-sajd. Il-proposta li qed tiddiskutu llum u li se tifutaw fuq nhar it tnejn huwa pass importanti u se jġib xarezza legali u livell indaqs għall-industrija li qed timplementa l-obbligu tal-ħadd Jiena nixtieq nirringrazzja b'mod speċifiku l sur Alan Kadek u l shadow Rapotez għax xogħol ħabriki li jagħmlu biex jipprova jsibu kompromessi. Jiena ferħan li sibna ftehim li huwa aċċettabbli għall-entitajiet kollha involuti. Il-test kompromess jirrispetta b'mod sħiħ l-elementi bażiċi u l-prinċipji tal-proposta li kellna aħna fil-bidu biex ikonna ċarezza legali eh, jitneħħew inkonsistenzi mal-obbligu tal-ħadd minn strumenti legali eżistenti u biex inkunu nistgħu namlu implementazzjoni kif suppost ta' l-obbligu tal-ħadd imma l-fadi li jmiss rigward il-ħut tal iħ eh, fl-ibħra tal-Baħar ta' Tramuntana fost oħrajn eh, mexxin il-qoddim. Ġifir rridu ċertezza legali illi se jkollna. Jiena kontent ngħid illi l-iżvilupp ta' discar plans għalt assajd miexi tajjeb ħafna. Il-kooperazzjoni tal-istati membri evolvew u huma talmu mill-pelagic discard plans tal-obbligu tal-ħadd tal-2015. Ix-xogħol ġi intensifikat u l-istati membri u l-gruppi tagħhom qed jippreparaw aktar għal rekomandazzjonijiet konġinti. L-interazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-istati membri hija waħda tajba wkoll u qegħdin eh, fil-proċess li jkollna pjanijiet qabel il-bidu tas-sena d-dieħla xnejdu fuq l-implementazzjoni għax dan huwa element importanti ħafna. Aħna qegħdin f'kuntatt eh, viċin mal-industri u l-awtoritajiet nazzjonali biex naraw x-istrumenti hemm u nużawhom. Aħna qegħdin f'diskussjoni wkoll mal-Pelagic Advisory Council eh, ħalli nagħmlu komitat eh, biex jara kif se sirda din l-introduzzjoni tal-obbligu tal-ħadd. Anki fl-assenza tal-leġislazzjoni omnibus xorta ma kenix problemi mbidu tas sena Aħna irġivejna u weġibna u koll ċertu tarbit eh, ta' kjarifika minnaħa tal-istati membri u tal-konsilli li jgħatu parir imma dawn kienu kwistjonijiet minuri. Il-kooperazzjoni tidellija tajba bej l-ispettorati tal-istati membri differenti fuq livell reġjonali u anki l-informazzjoni tagħna qed tgħid il sajjieda qed jimxu mar-regoli. Bħala konklużjoni nixtieq ngħid li aħna napprezzaw ħafna din l-attitudni ta' responsabilità li qed juru l-istati membri u l-industriji sissa. Nisperaw illi din il-ħaġa eh, se tibqa' sejra hekk fil-futur. Danke sehr. Wir kommen nun zu den Rednern und Rednerinnen der Fraktionen. Der erste ist für zwei Minuten für... Issa senati il-kelma lil-kellima differenti minnaħat tal-gruppi differenti. Is-sur Mato għal minuti. Ir-riforma ta' CFP tibda fażi ġdida fl-Ewropa u rridu naġġustaw għas sitwazzjoni ġdida jiġifieri l-obbligu tal-ħadd. Dan huwa eżempju tajjeb. Hemm toġbu ħafna, hemm min toġbu inqas imma din hija obbligu u realta. realtà. Huwa għan u aħna resqin lej sajt sostenibli. Biex niksbu dan, rridu naraw x'tip ta' miżuri rridu jittieħdu biex aħna eh, naċċettaw dawn il-bidliet li rridu niproponu. Irridu namlu ċara illi s-sajjida ikunu jistgħu jaddattaw ukoll għal daw il-bibliet. Dan huwa pass kbir għal Parlament Ewropew u dan il Periodu ta' aġġustament għandu iseħ qabel ma jkun hemm sanzjonijiet li jidħlu fis-seħ. il ftehim huwa wieħed tajjeb, dan huwa Din hija dawra sħiħa fis-CFP. jiġifieri rridu nassiguraw li l-miżuri eh, ikunu aċċettabbli minn kulħadd fl-aħħar mill-aħħar ix fl-aħħar mill-aħħar dan huwa qafas legali tranzizzjonali. Eh, il-bidliet irridu jiġu introdotti biex naġġustaw ukoll ir-regolamenti tekniċi u anke fil-qasam tal-programmi reġjonali biex nafaċaw is-sitwazzjoni l-ġdida ġifiri il-politiċi, il sajjida dawk tal-amministrazzjoni u n-nis ta' xjenza rridu jassigaraw kollha li nħarsu lejn eh, din l-implementazzjoni b'mod prattiku permezz ta' leġislazzjoni armonizzata illi daħal fija l-esperjenza li ksibna matul dawn is-snin. Jiena nafda Eh, firrida tajba ta' daw kollha involuti ħalli dan ir-regolament ikun tajjeb għall-ambjent marittimu tagħna kif ukoll għall-attivitajiet fil ġejjini tas-sajd għall-impjiegi u anki għal min jimpjega u l-futur tal-Ewropa. Grazzi ħafna issa is-Sinjura Rodust għal-Minuta. Grazzi, President, kollegi, l-obligu tal-ħat id-daħħal biex ma jkunx hemm rimi taħu il-juma ma xtaqux. ħut li seta kien ta' speċi mhux mixtieqa jew inkella ħut li jkun zaħir wis. Ir-rimi għandu konsegwenzi kbar fil-multipliċità bioloġika. Ħafna dispożizzjonijiet fil regolamenti eżistenti għandhom jiġu riveduti bħal per eżempju id-daqs minimu ta' referenza, il-kompożizzjoni tal-qabda, il-projbizzjoni ta' sajt f'ċertu reġjuni u l-kumplament. din il-konverżjoni għandha tkun faċli għas-sajjida u traspożizzjoni tagħha għandha tkun malar kem jista' jkun. Il-kellima li jmiss issa is senjura Tomacik. Grazzi. Postupno usklađivanje s obvezom... Grazzi, President. Il-regolament eh, Omnibus għandu jevita li jkun hemm peace aktar għal sajjeda. Jiena nasab li l-perjodu ta' tranzizjoni ta' sentejn huwa wieħed raġonevoli illi se jgħin is-sajjeda jaddataw ruħhom għal dak li qed jiġi fil-politika tas-sajd. Kien hemm eh, ukoll approvazzjoni ta' rimi ta' 5% għal Kroazja u dan se jkun tajnuna għas-sajjeda tagħna. Bażikament, illi kunem selettività fis-sajd u anki biex kunem faċilitajiet għal eh, abdiet accidentali. Il-sajjida kroati kellhom problemi b'dawn l-affarijiet imissa is-sitwazzjoni hija aħjar. Jiena se nivvota għal dak li qegħdin niproponu, grazzi. Grazzi ħafna, issa minna l alde il-Sinjura Nikolaj Arminuta Onofs. Grazzi, lan tal-obligu tal-ħat u għawihet ġeneruż. Sajt sostenibli li naqsu l-mortalità ta' dawn ir-rizorsi Dawn huma kollha valuri tal-politika l-ġdida, imma il-pakett leġislattiv kien adottat fl ħal ta' l-2013 daħal fis-seħ fl-2014 imma xorta qegħdin lura bl-applikazzjoni ta' dawn ir-regoli. Aħna se nivvotaw eh, għada fuq dokument li jaqbel mal-politika l-ġdida il fat li l-obbligu tal-ħadd jaddi minn periodu ta' tranzizjoni se jħalli li jiġi implementat b'mod korret għaliex l-opinjoni tagħna l-obbligu tal-ħadd u l-mod ta' kif jiġi implementat jagħmilha possibbli għal din il-politika li tkun waħda ta' suċċess. Imma il-Parlament Ewropew kellu approċ kostruttiv, ipprova jiġġielet ċertu effetti illi kienu promossi fin negozjati mal-Konsil. Nisperaw illi negozjati jkunu ta' suċess, għanna dubi għaliex pratikament kif qal il-kollega il Kadek hemm numru ta' stat membri illi mhumiex kuntenti b'dan l-approċċ ġdid li qegħdin neħdu imma huwa l-obbligat tagħna u tal-Kumitat illi nippromovuh u napoġġaw għax importanti ħafna għal din il-politika. Grazzi. Il-kellima li jmiss minna tal-gwi il-Sinjura Engstrom. Grazzi President dan ir-regolament ġi proposta lix il-ħut qed jiġi mormi dan juri nuqqas ta' sostenibilità ambientali u l-bżon li nindirizzaw din il-problema. Importanti li l-ambjent ikun protett, imma importanti u koll illi niproteġu koll is-sajjida zar tana illi għedin jikumbatti u koll ħafna problemi fis settur tas sajd Rridu nassiguraw li dan il-regolament musa jkollu impatt negattiv fuq dawn is-sajjida. Dan huwa regolament tekniku ħafna għal din ir-raġuni jiena proponejt emendi illi assigura li l il-pis amministrativ ta' dan il-regolament mus se jaqab mot eh, qawwi fuq dawn is-sajjida. Jiena nipproponi li nipplementaw l-obbligu tal-ħadd eh, pass pass. Is-sajjida huma fil-qalba tar-regolamenti tagħna imma ħafna drabi ma jkunx dan il-każ. Ħafna drabi aħna ma nkunux nafu eżatt xi nagħmlu s-sajjida, grazzi. Danke sehr. Frau Engst. Grazzi. l Ekström, biex hawnhekk. Allura. Naddu għall-Onorevoli Burs. Uh, thank you. Grazzi. Il-politika komunità sajt hija ħażina, mhux sostenibbli u ma sax niġġustifikawha. L-aħħar parlament kien foka fuq ir-riforma, lekk sejħa riforma, iżda rridu jagħmlu katastrofi inqas katastrofika U allura għanna metafora tal-Titanic li nistaw napplikaw għal din il-politika, iżda irridu nwaqfu ir-rimi għaliex din hija parti minn sistema kollha żbalji. Iżda lanqas ma hija soluzzjoni għal problema li rridu nagħmlu huwa illi il-politika inneħħula l-elementi komuni biex ikunu jistgħu jaġevolaw il-flotot enormi Franċiżi u Spanjoli milli jieħdu l-ħut kollu. Issa dana kollu sejjejn is-sitwazzjoni le. U allura il-liberali se jagħmlu xi ħaġa dwar din il-ħaġa le. Dwar is-sajt bħala affarijiet oħra, il-poplu tar-Renju Unit iridu jkunu jafu li qed jiġu traduti u s-sur kadek illi jagħmel dawn il-bidliet żgħar lemmolaw mhux se jagħmel xejn biex ibiddel din ir-realtà. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Gudin għal membri non allinjati, grazzi. L-obbligu tal-ħadd hija xi ħaġa impossibbli li l-implementaw sajt allura u sajjeda se jkollhom ħażnu dawn il-qabdiet fil-bastimenti tagħhom, jiġifieri jkollhom bżonn bekk jagħmlu aktar vjaġġi u jikkonsmu aktar karburanti. Se jiġri b'dawn se jiġri b'dan il-ħut li qed jinqabad se jinqeret, se jiġi użat u min tassew se jkun inkarigat mill-ħadd. U allura Is-soluzzjoni raġonevoli tkun illi innaqsu il-ħadd billi nibdew niżviluppaw il-kaptu aktar speċjalizzat. U jiena nemmen illi il-sajt artiġanali għandu jkollu deroga u anki żmien ta' transizzjoni itwal biex bekk is-sajjieda ikunu jistgħu jispeċjalizzaw fil-kaptu tagħhom u anki biex ikollhom sistema integrata għaliex eh, dan huwa il-lan tal-regolament kollu kemmu wara kollox. Grazzi. L-onorevoli Mijan Mon. Grazzi. President, Komissarju, Iva, għanna pass importanti għawnek biex tassew namministraw mod tajjeb is-sajf l-Ewropa. Iva, issa jida se jkollhom jagħmlu sforz kbir ħafna biex jadattaw għal din il-miżura ġdida. U dana se jkollu però impatt fuq is-sajt fuq skala żgħira u allura għada se nivvotaw fuq sistema fejn eliminaw kontradizzjonijiet bejn il-miżuri ta' kontroll u il-politika tar rimi Bekk għanna ftejji missa illi jati ċertu flessibilità li l-obbligu tal-ħadd għal ħut kollu li jinqabad bekk irridu nqisu il-beħ għal ħut li jiġi maqbud mod incidentali huwa minimu u allura irridu nkunu situazzjoni fejn għamlu emendi biex bekk naċċertaw il-flotot tas sajt ikunu jistaw jimplementaw dawn l-obligi il-ġodda. Is-settur tas sajt jeħtieġ iż-żmien biex jadatta ruħu għal dawn il-bidliet u nafu illi f'reġun bħal Galizja għandna situazzjoni bħal din għaliex hemmhekk għandna ħafna sajt u allura aħna nixtiequ u nħidu pjaċir naraw flessibilità fir-regolament u allura dan jfisser illi jekk bidlu s-sistema tal-rimi irridu anki nagħmlu bidliet fl kaptu Allura is-sajt fuq skala zaħira jista' jkun illi jgħaddi minn xi problemi biex jagħmlu hekk u allura irridu nħidu azzjoni u xtaqt ngħid illi il proibizzjoni tar-rimi jindika ċertu zbilanċi fil-politika komuni tas-sajt illi inna aħna fil-Galizja nindikaw dana jfisser illi tikonna u kol ċertu stabilità fil-kwoti iżda ċertament aħna ridna pjanta amministrazzjoni illi wara kollox jara senamlu bil-sistema tal- Rimi, u għallura dan huwa punt li rridu nqisuh meta aħna dejjem nikkonsidraw opportunità sajt ġodda. Grazzi ħafna. Għal-minuta għanna l-Onorevoli Aguilera Garcia. Grazzi, President. Mela, dan il-regolament omnibus li jgħat jindika li sajjeda iridu jħottu dak il-ħut li jaqbdu, pero hija xi ħaġa li hija ġejja mill-politika komuni tas-sajt il-ġdida. Irridu però, irridu inneħu l-element tar-rimi u l-politika komuni tas-sajt fil-fatt qed jelimina r-rimi iżda hawnhekk għandna impin għal sajt pelagiku u għal baħar Baltiku eh, impen li suppost daħal fis-seħ fl ewel ta' jannar 2015 u allura hawnhekk għandna bidla fir-regolament u naf intqal minn diversi kelima qabli illi dan huwa element importanti huwa żvilupp radikali u l-implementazzjoni prattika mhijiex xaġa faċli għas-sajjida. Kummissarju, Jina naħseb li settur ta' sajt ma tantx qed jirċievi informazzjoni li li mill-lobbies fi Brussell u rappreżentanti tagħhom. Il-kooperativi ta' sajt ma tantx jafu dwar din is-sitwazzjoni u l-Istati membri bekk għandhom jispjegaw illi din hija miżura obbligatorja, grazzi. Grazzi ħafna. Issa jmiss l-Onorevoli Nicholson għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President. L-industrija tas-sajt għandha sfidi simili bħal setturi oħra madwar l-Ewropa, speċjalment fil-qasam agri alimentari hemm sitt sitwazzjoni fejn irrid nagħmluha iktar għal inqas u allura rridu tassew inħarsu s-sajjieda u anki l-istokkiet ta' tanas Iżda l-Ewropa sa tant tasal kif qalu oħrajn. Ir-riforma tas-CFP f'Diċembru poġġa obbligu fuq sajjieda biex e, ħattu dak li jaqbdu u neliminaw ir-rimi. Dana kien mitlub u dana issa qed iseħħ Iva, dana kollu ilu biex jitwetta, iżda ħafna drabi biex namlu dak li huwa sewwa ikkunu rridu il-żmien. Bekk, il-prospettivi għal żmien twila l-industrija se jkunu tajbin ħafna. Jiena ta' sew eh, nieħu pjaċir li il-Parlament wassal għal flessibilità fl-opinjoni tiegħi xi ħaġa li għandna bżonn u nilqa' iż-żmien ta' tranzizzjoni għax neħtieġu żmien biex nadattaw għas-sitwazzjoni ġdida u bekk jiena Eh, nixtieq nappoġġa eh, dan il-suġġett nittama li jkollna appoġġ. Grazzi President. Grazzi ħafna. Għanna l-Onorevoli Hector Grazzi, President Kummissarja, ma ninsewx illi il-Politika Komunità Sajt kien l-ispiegazzjoni għal situazzjoni ta' Rimi Aħna nixtiequ li neliminaw ir-rimi anki s-sajjida stess jiddejqu illi kollum jarmu ħut mejjed minħabba regolament fil-baħar u allura aħna nħossu li dana kollu jista' jitwetta jekk jiġi ukoll implementat fi proċess reġjonali u kompromess mhux perfett u aċċettabbli kun diffiċli ħafna illi nimplementaw is-sitwazzjoni speċjalment għal dak li għandu x'jaqsam eh, settur ta' ċertu tip ta' ħutu allura irridu anki l-Fiskozja jkollna naqra aktar żmien biex nadattaw ruħna s-sitwazzjoni. Mbagħad għandna wkoll sitwazzjoni fejn aħna ikonna flessibilità biex aħna il-kwoti tagħna jiġu misjuda biex ma jkonniex paralizi minħabba l-ekkim sejjaħ choke species u anki irridu naraw illi nindirizzaw il-problema tal-mortalità tal-ħut u mhux sempliċement nmexxu il-problema fuq l-art. Grazzi ħafna. Issa eh, miss eh, l onrevoli Affronte Iva, grazzi dan huwa punt importanti ħafna brabta mal-politika politika komuni tas sajt u għallura għanna rivoluzzjoni għawnek u bekk dan din il-proposta u waslet għal dibattitu li kien pjuttost kompless sissa fl-axħar mill-axħar tlifna okkazjoni għaliex ir-riżultat li għanna huwa mhux dak li nixtiequ u allura qed nitilfu s-sens ta' dak li nixtiequ nagħmlu u ftit se jkunu r-riżultati li tassew se niksbu u allura dejjem se niddependu fuq il-ċifri xjentifiċi u allura ma jagħmilx sens illi jkunna eċċezzjoni fir-regolament li jeskludi s-sajt fuq livell żgħir li huwa 80% tal-total fut-total kollu u allura naf li hemm diffikultajiet minħabba ir-regolament u anki dak li se jpoġġi bħala problemi fuq is-sajt fuq skala żgħira, però fl-aħħar mill-aħħar irridu tassew neliminaw il-problema tar-rimi. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Seraw Santos għal-minuta. Grazzi ħafna. Mela, jidir li li huwa importanti ħafna li garantixxu illi dan ir-regolament jirrappreżenta progress fil-qasam tal-politika komuni tal komuni tas-sajt biex aħna jkollna sajt sostenibbli. U rridu wkoll nikkonsidraw l-element tar-rimi fi ġestjoni ta' stocks li huwa wkoll essenzjali mill-aspett xjentifiku. Ċertament però dan kollu se wasal konsekwenzi u dawn huma konsekwenzi li rridu nifukaw fuqhom. Għaliex hemm eh, setturi tas-sajt speċifiċi u għalihom ikun biżejjed illi ikonna stok wieħed bista ta' illi jiġi eżawst. Un baddana ovvjament eh, peress li jonqos jaffetwa l-istoks l-oħra. Un baddana sajt eh, tradizjonali, partikolari, anki tar reġun tagħna li se jiġi wkoll affettwat. U anki il-kellim jitlef il-mikrofonu. Grazzi tajt il-President, catch the eye. Anzi, qabel kaċ għaj l onorabli Girling, grazzi Jiena nista nappoġġa dan il-rapport, grazzi l sur Kadek għal-ħidma sfiqa tijaw, naf li kellu bieċa xoll diffiċli, jiddispjaċinja li għet indumu tant biex naslu għal-rizultat, kien ikun utli Eh, li eh, kiku kenna dawn ir-regolamenti fis fil-bidu s sena ma six li bdejna mod tajjeb ħafna bir-regolament omnibus għal-bażi ta' dana kollu u bekk nittama li s sajjida ma jitilfux fiduċa fil-Parlament Eh, fil-qasam tar-rimi minħabba dak li ġara. Naraf illi din hija soluzzjoni temporanja biex aħna eh, neħħu l-problemi li għandna sakemm ikonna riforma siħa mill-Kummissjoni dwar miżur ta' konservazzjoni iżda nieħu pjaċir li issa qegħdin f'sitwazzjoni fejn għanna soluzzjoni temporanja fis-seħħ. Jiena ħdimt eh, fuq riforma ta' CFP fl-aħħar parlament u l proibizzjoni tar-rimi kien wieħed mill ftit eh, kisbiet il-ċittadini li reprezenta tassew ħadu pjaċir bija u għadhom jifirħuli fuq din il-situazzjoni u għallura ma rridux ninsew l-ambizjoni tagħna fis-CFB biex tassew ikonna s suċċess li nixtiequ. Grazzi ħafna. Issa naddu għal kaġdijaj fil-fatt l-ewwel kellim huwa eh, l-Onorevoli Valesa għal minuta. Grazzi ħafna. Grazzi President li neliminaw din is-sitwazzjoni hija ċertament xi ħaġa importanti ħafna. Eh, din nistmaw illi eh, madwar 23% ta' rimi eh, fis-seħ. Issa, issa jieda se jkollhom iħottu dak kollu li għandu valur kummerċjali. Ċertament, aħna minnaħa tagħna se jkollna soluzzjonijiet għal ħut illi jinqabad mingħajr kwoti jew taħt id-daqs minimu u bekk biex aħna nejnu dawn is-stocks sostenibli biex ikonna ġestjoni tajba ta' risorsi tagħna u neliminaw sitwazzjoni ta' ħela. Grazzi li rapporter għandek l-appoġġi. Tiegħi grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa fuq kax tiegħi miss l-Onorevoli Saleza. Għal minuta. Skużani għajt il-kellim ma konċ qed eh, nitlob għal catch għaj taħt eh, diskussjoni fuq il-ħadd. Grazzi. Mela, naddi l-kelma l-Onorevoli Corbett li talab għal kelma. Eh, le? Tajjeb? Mela. Naqbżuħ? Issa jmiss. L-Onorevoli Marjas. L-obbligu tal-izbark eh, eh, verament jaġa ġdida u għalek l-2015 tkun era ġdida għal dawn il-prodotti tal-sajt. Imma lan li niproteġu l-ambjent u anki niproteġu l-stocks u kol għandhom jgħinu għal xogħol sostenibli li namlu rridu naraw regolament kif se jolqtu il-sajjida żżar għax dawn iktar għandhom xi kumbattu u koll il-nafu li il-prezz ta' xol taħħom ol, issa sar iktar oli, għax ridu jattattaw ruħom għal eh, eh, dispozizjoniet il-ġodda. Il-qafas il-ġdid jitlob li ikunem l-investijem ta' eh, l-istoks ukoll meta jkun hemm l-isbark. Inti libt issa jmistak inti Grazzi ħafna, eh, President skużani, Kummissarju, jiena eh, kont fil-Kumitat tal-Baġitu kien hemm vot. Eh, Kummissarju, kollegi, meta kien hemm il-riforma tal-CFP nafu x'kien is-slogan biex inkunu dejjem niffaċċjaw il realtà Imma din ir-realtà mux li jkun hemm inqas rejects, nafu li se jkun hemm dan l-obbligu tal spark Jina niddeplora il-fat li aħna mux dejjem rajna xinu huma l-veru problemi biex nsibu kull soluzzjonijiet tajbin meta naraw eżattament il-prattika ta' sajt biex innaqsu l-imwiet tar rizorsi ma rridux noqogħdu dejjem nġibu ktar sanzjonijiet il-fatt ukoll li reject isiru biex nejtek biex jisum t-iq, ma tantx ħadmu l-eżigenzi nafu ġifiri il-dan il-dawn il-riformi xi jfissru għassajjeda bżon Hemm bżonn ġifiri li u konna l-protezzjoni tal-kosta. Signora President, kollegi, Jiena nixtieq ngħid li jiena għandi ħafna ħbib li huma sajjieda u wieħed mill-belt ta' Poreċ huwa ħabib minn dejjem ta' dem konna żar, diġà konna ħbib. U Idan jgħid li ma tantx jafda daw kollha li jgħaddu liġijiet. Jiena illum nixtieq nieħu ir-rol ta' sajjed żgħir u nuri dubji tiegħi ma nafx kif se nispiċaw nixtieq kikun emmen li l-obbligu ta' l-isbark ifisser sajt sostenibli imma għandi dubji tagħna tiegħi fuq dawn l-affarijiet għax nixtieq ngħid li hemm bżonn li jkun hemm iktar flessibilità u il-periodu ta' tranzizzjoni forsi jgħini biex inxejjem dawn id-dubji tiegħi sabiex il-psajjida żar iħossuhom dejjem li marru għal ħerwa li jitlu direttivi. Grazzi. Grazzi. Is-sur Grazzi ħafna, President. Grazzi il discards tal-ħut meta ma jkunux jistaw jiexu mhuwiex sostenibli u n-nies għandhom raġun li huma eh, verament diżgustati b'dan il-fatt li jonqos il-prezz kummerċjali anki e li hemm eh, miżuri ta' immaniġjar mhux tajbin. Wieħed irid jaħares id-diverġenza ta' sitwazzjonijiet fl-industrija tas-sajt fl-Unjoni Ewropea għalek għemżon li jekk nitkellmu fuq ċertu tip ta' sajt u anki sajt bażi baxxa u ma' xisir fil-tramuntana tal-Ewropa pereżempju hemm bżonn li tejdunna x'namlu meta jkun hemm il-delegazzjoni eh, li tmur fl-Azores pereżempju min teħallas għal manteniment tal-bċejjeġ eh, tal-baħar. tal bċejjeġ tal baħar tal tal baħar aħna se nagħmlu l-emendi tagħna għax morna fuq il-post u rajna xem il-bżonnijiet hemm ħafna affarijiet importanti għas-settur. Grazzi ħafna. Issa keċ tiegħi sur Igor Xoltes. Grazzi ħafna tal-li tajtni ċans nitkellem. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq ir-regolament li għandu lan dawn l-anijiet ekoloġiċi, ekonomiċi u soċjali. Imma f'dan il-kas preċis dan kollu ma jaħroġ xar, mux kem qed istenna l-Kummissjoni. Ħafna drabi qed naraw li dawn ir-regoli verament huma il-bot mill-realtà u l-prat. għalhekk kif nistaw daħlu verament fis-seħħa? il- iċ-ċans il-possibilità li dawn ir-regoli iġibu iktar dannu. Inti, intom għatkellimna fuq is-sorveljanza u kooperazzjoni mal-verifikaturi ma hemm bżonn nitkellmu ma' s-sajjida namlu l-analiżi u niġbru l-informazzjoni sabiex dan is-sajt verament ikun sostenibli. Hemm bżonn inkomplu nirriflettu fuq dan kollu. Grazzi, grazzi ħafna. Il-Kummissarju Vella, fidejk issa. Er, żewġ minuti jekk possibbli, Sinjur. Grazzi, signora President nishtiq nir-ingrazzja l-kulħal tal-dan id-dibattitu interessanti. Intom tkellimtu fuq numru ta' sfidi li għanna fl-implementazzjoni ta' riforma ta' CFP Naħseb il-kulħadd għandu dan l-interess komuni ġifiri li insaħħu naraw li s-sajt tibqa' industrija sostenibli. Għalhekk irridu niffaċċjaw dawn l-isfidi u naħdmu flimkien sabiex insaħħu is-settur tant importanti tagħna tas-sajt. Kif ingħat it-tranzizzjoni hija eh, mill-discards għal landing ta' dawn il-bycatches u l-idea hija li innaqsu u neliminaw il-bycatches kemm jista' jkun. Mod ta' kif nagħmlu dan huwa billi naraw li konna attrezzaturi iktar selettiva u din dan qed naraw li qed nippromovu din l-idea. Hemm bżonn inżommu ukoll qudiem għajnejna li meta nipproteġu l-industrija dan qed nagħmluh fl-interess ta' sostenibilità fuq medda twila ta' żmien, ġifri għas minn min nfushom intom semmejtu l-bżonn li nkunu iktar flessibbli. Imma hemm il-kwoti u d-dispożizzjonijiet li jridu jiġu wkoll irranġati biex naraw eżattament kif se nikkonsidraw dawn id-discards dan ir-rimi. U hemm il-riformi ta' miżuri tekniċi u il-pjanijiet multijanwali dan kollu se jsir aħna ma rridux inħallu sajjid jaħdmu waħidhom ifendu għarrazhom li MFF u kol tejn il-sajjida tana, ġifri tejnom biex eh, eh, ovvjament ibidlu l-attrezzaturi taħħom u anki kif jamlu il-handling fuq anki fuq il-bastimenti taħħom. Issemmit u kol il-kwistjoni legali bejn il-Parlament u l-Kunsil ma nafx għandix nerġa' nirreferi fuq għal dan fil-fatt imma kumment wieħed biss. Dan kien punt ta' diskussjoni fil-Kunsill imma jiena sodisfatt li l-Kunsill approva approċċ ġenerali u ma eskludix il-punti e, dwar il-bażi legali u l-Kummissjoni ovvjament taqbel ma dan e, ma din it-task force interistituzzjonali. Sinjura, Ovvjament, l-atturi kollha involuti jieħdu r-responsabilità tagħhom bis-serjetà u l-kooperazzjoni taħdem tajb għalhekk jiena perswas li problemi pendenti li li semmow nkunu nistgħu nindirizzawhom nirringrazzjawkom il-kol, grazzi Sinjura President. Grazzi ħafna sur Kummissarju. Issa immorru għal-rapporter is-Sinjur Kadek żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signora President. Kummissarju, kollegi, l-ewwel net nirringrazzjakom kien dibattitu tajjeb, nirringrazzja daw kollha li partiċipaw eh, għal dan ir-rapport il shadows ukoll is-sekretarjat tal-kumitat tal-sajt, l-esperti, il-kummissjoni u anki l-Presidenza tal ladvja Kulħadd u nixtieq nirringrazzja l-Emily Vensa l-assistenti tiegħi. Mela, qed naraw li dan is-suġġett hemm bżonn li naħdmu kollha li jekk irridu verament inħadmuha kredibilità tal-istituzzjoni u anki l-politika komuni tas-sajt. Jiena nixtieq li l-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni l-Stati Membri l-Parlament, il-professjonisti u anki xjenzati jippermetti li jkun hemm implementazzjoni tajba eh, meta din ir-riforma ġifiri għal risorsi favur tagħhom anki favur issa jidda x'jiena nkompli naħseb li din mhux se tkun ħaġa faċli kif diġà tilkom fil-bidu u il-fatt li jkun hemm selezzjoni eh, tibqa' din biss ir-risposta għall-problema li għandna dimna. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege Kadek. Die Aussprache ist damit geschlossen. Die Abstimmung findet morgen statt.